dawn se jgħaddu issa. Issa se nitkellmu fuq il-rapport tal-2015 dwar ir-Repubblika Jugoslava tal-Maċedonja. Fisem il-Kunsil il-mikrofonu lill-Ministru eh, Flashert. Grazie President, e permetti li nibda billi nirgrazzja għal kontribuzzjoni kontinua u kostruttiva tal-Parlament Ewropew sabiex il-Montenegro jkompli javvanza fi ġriq tiegħu li subija tal-Unjoni Ewropea b'mod partikolari eh, rapporter Charles Tenok. Fl-aħħar snin ir-rabtiet bejn żewġ naħat żammew momentum pożittiv il-konklużjoniet adottati f'Diċembru li għadha l-Kunsill jilqa il-progress kontinwu ħannota pożittiva ta' titjib fil-qafas legali fil-qasam tal-Istat ta' dritt u xogħol fuq it-twaqqif ta' stizzjoni ġodda. Il-Konsill ukoll in-nota b'sodisfazzjon ir-rol pożittiv tal-Montenegro sabiex niżviluppaw kooperazzjoni reġjonali u mmetru l-qoddim rabti tajbin bej pajzi ġirin u kol ta' proset li l-Montenegro għal kwistjonijiet ta' politika barranija b'mod partikolari l-allinjament kontinmu mal-politika barranija tal-Unjoni Ewropea għal pożizzjonijiet marbuta magħha u koll u hija evidenza li tħeġġiġna li żewġ kapitli oħra ta' negozjati jistgħu jinfetħu fil-konferenza ta' teżjoni f'Diċembru biex bekk numru ta' kapitli miftuħa mod totali jilħu 22 minn 35 jekk inħarsu lejl ġejjieni, imson nisqu għal darbohra fuq l-importanza tal-istat ta' dritt, illi huwa valur fundamentali tal-Unjoni Ewropea u eh, punta tħassib ġenerali fil-proċess ta' tkabbir kif tajt eh, jgħid la bozza riżultin tagħkom progress ulterjuri fil-negozjat tal-subija tal-Montenegro jibqgħu jiddependu fuq progress f'dan il-qasam. Il-Kunsill ukoll irrepeta kemm huwa importanti illi il-sistema ta' stat ta' dritt twassal għal riżultati konkreti b'mod partikolari permezz ta' twaqqif ta' track record b'saħħtu fil-ġlieta kontrol korruzzjoni u kriminalità organizzata sforzi ulterjuri huma essenzjali sabiex nifukaw fuq riformi u implementazzjoni li waslu għal għal biex nilqu l-benchmarks u kol ħankomplu nimmonitorjaw il-żviluppi f'dan qasam fuq nota relatata ħna naqblu ma' rizoluzzjoni tal-Konsil il-Montenegro għandhom fkaw il-sforzi taħħom sabiex nizguraw il bertata tal-espressjoni u tal-mezzi ta' xandir sabiex ukoll ikun hemm riformi fl-amministrazzjoni pubblika u nsaħħu l-indipendenza tal-istituzzjonijiet u kol intejbu l-ambjent eh, kommerċali. La bozza riżoluzzjoni wkoll titkellem fuq numru ta' punti ta' tħassib oħrajn li bżonn jiġu indirizzati kif eh, anka misuba mir-rapport tal-progress mingħata tal kummissjoni L-elezzjonijiet parlamentari li ġejjin din is-sena nisħa li hemm bżonn niżguraw l-implementazzjoni sħiħa tal-leġiżlazzjoni elettorali l-ġdida, kruċjali dan aħna konċi li Montenegro fil-preżent qed jiffaċċja situazzjoni politika diffiċli u dan jista' jxekkel ir-riformi u sforzi għal riformi għal daqsant huwa importanti li nfakru ħtieġa li partit politiċi kollha jerfaw responsabilità tagħhom u ikomplu b'dialogu kostruttiv mal-Parlament li huwa il-muftiħ fl-ħar mill-aħħar għal dibattitu politiku f'dal kuntest aħna nidependu fuq il-gvern u l-oppożizzjoni li fl flimkien sabiex ukoll jilħu l-aspettattivi taċ ċittadini tal-Montenegro u dawn huwa importanti sabiex niżguraw fiduċa fil-proċess politiku u l-istruzzjoni statali. Kooperazzjoni kostruttiva u stabli tibqa' essenzjali sabiex nżommu l-impenn politiku kontinu sabiex nindirizzaw b'mod effettiv kwistjoni pendenti li eh, nwieġbu għall-agenda tal-riformi u l-inkomplu fil-triq lejn adeżjoni. Dialogu u inklusivita huma kwistjoni ċentrali li tqajmu kol fl bozza riżoluzzjoni. U xtaqt nisħaq kemm huwa importanti li dan il-messaġġ jgħaddi lill Montenegro sa. Dan ir-rigward il-Parlament Ewropew u l-kontribuzzjoni importanti tiegħu permezz tax-xogħol tiegħu fl-istabilizzar u l-Kumitat tas soċessjoni parlamentari huwa ħaġa illi aħna nappoġġaw. Sur President, nala billi najt illi jekk inħarsu l-qoddim nittamaw illi naraw progress kontinu. Grazzi. Grazzi ħafna. Fissem il-Kommissjoni, il-Kommissarju Ħani Kjoġbok. Mr. President, uh, Madam Minister. Sur President, Honorable Membri, Ministru, Grazzi tal-istedina ta'kom għad diskussjoni tal-lum fuq rezoluzzjoni parlamentari dwar il-Montenegro. Xtaqt nieħu din l-opportunità sabiex nirringrazzja l-rapporter għal Montenegro, is-sur Kinok, għal la bozza rezoluzzjoni b'saħħita tiegħu huwa test illi jirrifletti l-evalwazzjoni tal- rapport 2015 dwar il-Montenegro ma tal-Kommissjoni in erba snin issa meta bdejna negozjati ta' adeżjoni mal-Montenegro U kif tajt il-rizoluzzjoni ta'kom? Ftaħna 22 kapitlu ta' negozjati mal-Montenegro u tnejn minnhom minn huma magħluqa fuq l-istat ta' dritt li kif tafu tinsab fil-qalba tal-proċess ta' adeżjoni fl-aħħar snin rajna l-ewwel passi sabiex nikzbu riformi dejjima permezz tal-adozzjoni tal-leġiżlazzjoni u twaqqif ta' istituzzjonijiet kif għat tajjeb għattu tajjeb intom ukoll kif qalet il-Kommissjoni fir-rapport ta' Novembru. Però l-istorja ma taqafx hawnhekk, l-evalwazzjoni tagħna sfortunatament hi li progress reali f'termini konkreti fl-istat ta' dritt jibqa' limitat. Dan jinkludi fit-twaqqif ta' track record fil-ġlida kontra l-korruzzjoni u kriminalità organizzata. Dan huwa l-messaġġ li l-Kommissjoni qiegħda tagħti l-Kommissjoni li flaqa tal-Istat ta' dritt f'Poskovizza sal lum meta ma mal prim Ministru Tikanovic il-xar li għadda fraklu għal-istedina tal-NATO l-Montenegro propju jinaqat, pero għedna li kif il-pajis miex il-qoddim issa deħlin fazi deċiziva b'mod partikolari fin negozjati ta' sħubija u fuq l-istat ta' dritt. Hemm bżonn naraw il-Montenegro jikseb progress reali fuq eh, kapitli 23 u 24 u hemm bżonn track record tangibli ta' implementazzjoni. Dan mhux biss benefiċċju tan-negozjati għal adeżjoni, ġudikatura li taħdem mod indipendenti, amministrazzjoni trasparenti u drittijiet fundamentali pal per eżempju drittijiet ta' proprjetà huma essenzjali mhux biss biex u kriterji tal-istat ta' dritt huma prekondizzjonijiet ukoll sabiex niġbdu investiment, nsaħħu l kompetitività u nistimulaw tkabbiru noħol u postijiet ta' xogħol. Kif tafu, nipreferi nitkellem dwar proċess ta' adeżjoni u inqas dwar negozjati għaliex fl-aħħar mill-aħħar din hija ħaġa marbuta mal-iżvilupp ta' pajjiż lejn sħubija fl-Unjoni Ewropea. Il-kol qegħdin naħdmu mill-qrib mal-Montenegro fuq it-titjib tal-kompetitività tal-pajjiż permezz ta' dialogu ekonomiku. L-fokar fuq riformi settorjali inkluż l-edukazzjoni, suq ta' xogħol, infrastruttura u negozju. Fuq il-kapitli l-oħra ta' negozjati tajna l montenegro li nigwida fuq bżonn nisir permezz tal-ftuħ ta' benchmarks li jintlaħqu dawn il-benchmarks huwa kruċali għal pajjiż speċjalment meta nitkellmu dwar allinjament mal-akki tal-Unjoni fuq politika ta' kompetizzjoni ambjent u tibdil fil-klima. Indur issa situazzjoni politika fil-Montenegro, id-dialogu politiku li beda f'Diċembru ġi sospis minar ftejim nar 19 ta' frar. Madonna kollu, mikaj għal-fat illi sa' issa memx tejim fost il-mexxejja politiċi fuq it-twaqif ta' gvern ta' fituġ elettorali huwa kruċjali li dialogu f'dan il-parlament ikompli din is-sena l-Montenegro se jkollha elezzjonijiet parlamentari u eh, lokali u eh, dawn l-elezzjoni ma huwa kruċjali li dawn l elezzjonijiet ġew organizzati kif suppost u hija responsabilità ta' mixxejja politiċi ta' Montenegro li żguraw dan. Grazzi tal-attenzjoni. Grazzi ħafna. Naddu issa għal kellima fisem il-gruppi politiċi. Nibdew bis-Sur President Kommissarju, 2016 hija sena importanti ħafna għal Montenegro minn sess politiku kif mixin li l anniversarju mill-indipendenza il-pajis mill bisir vota f'elezzjoni parlamentari ma jinsab negozjati kruċjali rigward is-sħubija tiegħu fin-NATO wara l-istedina li jinaqtra l-janza s-sena li għaddit. Il-Montenegro jibqaj miex il-qoddim u issa fetaħ 22 kapitlu inkluzi 23-24 kapitli ċentrali u l 16 seta raftuħ ta' kapitli oħrajn u nittamaw l-elu temporanju ta' oħrajn. Kif juru rapport ta' kommissjoni rizoluzzjoni dotati fil-komitat, il-korruzzjoni u komitat organizzata jibqa' punti ta' tħassib flimkien ma' aspetti oħrajn tal-libertà tal-istampa. Imma f'termin ġenerali s-situazzjoni qed titjib u t-sir qed naraw żieda fin-numru ta' eh, charges kontra persuni involuti f'korruzzjoni u anka il-xogħol tal-Uffiċċju ta' Prosekutur ukoll qed jistabblixxi ruħu bil-Aġenzija kontra korruzzjoni li taħdem f'janar ta' din is-sena nista nara li eh, r-rizorsi ta' l-istat zdedu sabiex jindirizzaw dal-problemi. Ovvjament hemm punti ta' tħassib fuq il-kapaċitiet amministrativi ta' stazzjonijiet bħal dawn f'termini tal-finanzjament ovvjament demżom jiġu indirizzati. Li tibqaw konxi mir restrizzjonijiet finanzjarji li qed tiffaċċa pajjiżar pal Montenegro li ovvjament ġa jikseb assistenza speċjali minn pajjiżi tal-ex Jugoslavja li ġamma membri pa' Slovenja u Kroazja. Prosta tal-jom il-Montenegro kienu imexxu il-proċess tal- uh, politika barranija fil-qafas ta' CFSP u juri li kapaċi jinteraġixxi ma' partners fuq kwistjonijiet bħal dawn il-Montenegro l-obija kbira li njat ruħam l-Unjoni Ewropea fuq eh, sanzjoniet ma' Russja wara l-annessazzjoni tal-Krimija minkejja l-rabtiet ekonomiċi mdar pajjiż jaħdmu mal-Unjoni Ewropea sabiex jiġġieldu l-ġihadizmu terrorista u kol. Hemm bżonn ta' referendum fuq il- Emmin jgħat li bżon ta' referendum fuq subjeta NATO, jina pa' rapporter najt li dinja kwestjoni interna, u mux xaħġa li aħna għanna nindahlu fija bħal Unjoni Ewropea. Ma dan kollu għanna kunu konxi mill-kontest iktar wisa ta' dibattitu u l-influenzi esterni li għet eh, naraw fil-Montenegro. Fil-qosor jina kontent bil-rezoluzzjoni li għanna u dimna l-lum, u nħu għost irnexxina naħmu b'mod kostruttiv fost il-gruppi politiċi kollha sabiex naqblu fid-dan f'dan il-kumitat. Jiena dejjem ngħid il-Montenegro hija l-aħbar tajba tal-Balkani tal-Ponent imma bil-pressjoni preżenti qed toħloq il-kriżi tal-migrazzjoni fir-reġjun il-Montenegro qed narawha bħala anke xempju ta' stabilità, grazzi. Grazzi ħafna, Sur Tanok. Is-Sur Kovacev għal-minuta. Grazzi. Signora President, Signora Ministru, Kommissarju, Leonet, grazzi l-sortannom kal kooperazzjoni eccellenti li kellna miegħu ħafna drabi il-Montenegro sejjaħnila l-eżempju tajjeb fil-bankanet tal-ponent. Naħħarġumat per però violenza fit-toroq wara l-vot ta' sfiduċa fej l-oppozizjoni talbet elezzjoniet bikrija. L-orientazzjoni Euro-Atlantika tal-pajiset jiġu dubudata u hemm uħut li qed jgħidu li hemm bżonn jikkundennaw sanzjoni fuq Russja. Qed nitkellmu fuq allinjament sħiħ mal-CFSP tal-Unjoni Ewropea, l-Montenegro se jkun eżempju li jista' jisegwu pajjiżi oħrajn fir-reġun. Hemm bżonn nappoġġaw il-Montenegro u nżommuha fit-tri Euroatlantika. Iċ-ċittadini m'għandhomx jaqgħu vitmi ta' interessi ta' pajjiżi terzi. Grazzi. L-onorevoli Undrelukis. Grazzi. Spanish. Il-Montenegro għed t-prova timxi lej l-Unjoni Ewropea. Infetħu 22 kapitli f'dawn l-aħħar snin u nalqu provizorjament tnej ir-rapport qed jiġi preżentat f'mument kruċjali għal Montenegro. Aħna qegħdin nistennew li jsiru elezzjonijiet eh, tul din is-sena u nittamaw li eh, l-ambjent politiku ħalli ikun l-aħjar wieħed. Is-soċjalisti nifirħu għall-intenzjonijiet ta' dan il-pajjiż fid-direzzjoni li jieħu u fil-negozjati tiegħu mal-Unjoni Ewropea, imma rridu nevitaw li nejjew f'dawn ir-riformi. Għalhekk f'din riżoluzzjoni tnamlu enfasi fuq l-sforzi li hemm bżonn fis-setturi tal-amministrazzjoni, l-indipendenza, l-ġustizzja, l-ġlieda kontra l-korruzzjoni u l-kriminalità organizzata. Anka jekk naraw ninfasizzaw il-problemi tal-evażjoni fiskali u id-distakki soċjali kif ukoll il qat u il-faqar. Il-faqar soċjali għalina, soċjalisti, huwa fattur importanti ħafna. Issa dak li għandu xjaqsa mal-subija tal-Montenegro ma' NATO, aħna maħnix kontra, iżda aħna xorta waħda nħossu li huwa li hija deċiżjoni li kull pajjiż irid jieħu mingħajr influenzi esterni. Aħna kontra ir-rabta bejn iż-żewġ proċedimenti, bejn żewġ proċessi. Aħna illum qegħdin nitkellmu dwar it-tħul u subija tal-Montenegro fl-Unjoni Ewropea. L-Unjoni Ewropea u NATO u maffarijiet separati, jekk aħna ħanobtuhom fl-imkien edin neliminaw l-autonomija tal-proġett Ewropew. U għalek aħna prezentajna emenda, grazzi. Thank you very much. Next... Grazzi ħafna, kellim li jmiss, s-sur Rado xa' minuti. Grazzi, Signor President, l-ewel net. Permetti li nifraħ l-sur Tanok najdlu proset għal rapportijaw illi jati stampa dettaljata ta' situazzjoni fil-Montenegro. Montenegro huwa pajjiż illi huma fost iktar imxew mxew l-qoddim għal dak sasam bakani tal-ponent ma jittidħol integrazzjoni għalkemm huwa pajjiż żgħir jista' iħall impatt pożittiv fuq ir-reġun kollu speċjalment fuq il-Kosovo u l-Bosnia Herzegovina. Fil-rapport, mod detaljat, elementi importanti kollha jissemmew u naqbel mal-Kummissarju Han illi dan huwa żmien importanti ħafna għal Montenegro wasal issa iż-żmien il Montenegro juru illi ġo applikati affarijiet importanti u li sar progress reali f'termini konkreti għal dak li għandu xieqsam drittijiet tal-minoranzi, ġrida kontra l-korruzzjoni u l-istat ta' dritt. Imma, fl-opinjoni tiegħi l-iktar li huwa importanti għal Montenegro huwa huma l-elezzjonijiet. Dal-pajjiż mill-oriġini tiegħu huwa pajjiż mifrut ħafna. Parti mill-popolazzjoni hija kontra l-eżistenza ta' dal-pajjiż jekk l-elezzjonijiet se jkunu ġusti u ħilsa fejn ma jkonniex partit importanti kontestaw mela allura l-Montenegro se jkollha ġejjini u l-integrazzjoni fl-Unjoni Ewropea tkun ħaġa aktar ċerta. Hemm eh, opportunitajiet u l-opportunitajiet mussejn ħatfu jekk il-kas eh, dan li nsemmejtina ma jsejħx, grazzi. Grazzi għal-minuta l-onorevoli Kuza Permini. Grazzi, Signora President. Edin firħu najdu proset tal isforz li għamlu l-Montenegro fħantna suġġetti importanti, iżda aħna kritiċi li qed inkomplu nisistu fit-tekst tal-rapport li Narbtu flimkien il-proċess ta' sħubija fl-Unjoni Ewropea ma' sħubija ma' NATO ma' jistax ikun li eh, sħubija fin-NATO ħassaħħaħ il-stabilità fir reġun anzi bil-kontra, aħna naħsbu li dan il-proċess ħaj jimmilitarizza u joħloq aktar destabilizzazzjoni fir reġun tal-punent fil-Balkani u E, fiż-żona. Għalhekk aħna nażbu l-opinjoni pubblika fil-Montenegro hija fil-fatt maqsuma dwar il-possibilità li jingħaqdu in-NATO u għandhom ikunu huma li jiddeċidu għax din hija demokrazija. Aħna bħala grupp qegħdin jippromovu permezz tal-proċess tal minħabba il-problemi soċjali li jmorru jitfit ma' dawn il- ma' dawn privatizzazzjonijiet Eh, urew li kellhom impatt negattiv fuq iċ-ċittadini għalhekk m'hemmx għalfejn li tiġi imposta fuq l-Istati membri li issa eh, qed jippruvaw jingħaqdu ma' l-Unjoni Ewropea. Aħna nappoġġu lil pajjiż u l-isforzi li għamel biex ikun jista' jiffaċċa il-problemi serji li għandu. Aħna nixuq ngħinu sabiex insaħħu l-istat ta' dritt u demokrazija, ġrida kontra kriminalizzar eh, organizzata u l-libertà tal-mezzi ta' komunikazzjoni, eccetera. Grazzi. Grazzi l-Onorevoli Luna, ċekka minuta. Thank you, Chair. Grazie, President, Kommissarju, Konsil, Signori. Il-Montenegro hija suċċess iva huwa pajjiż li daħal negozjati għal adeżjoni mal-Unjoni Ewropea żmien twil u sar progress u l-rapport tas-Sortenok u nxaq grazzat ta' dan huwa rapport li foka fuq ġlida kontra korruzzjoni, kriminalità organizzata, riforma ta' ġudikatura, libertà tal-istampa, teddit kontra l-NGOs, nkollu nkluż anke tal-minoranzi. Kien hemm progress fis-settur tal-LGBTQI u eh, progress settur oħrajn. Sabiex nagħmel anke referenza għal soluzzjoni kritika fil-Montenegro Palissa, kien naraw kriżi, kriżi ta' natura politika, u xtaqt insellem pozitiv Montenegro il-partit affiljat mal partit tijaj fil-fatt fil-Montenegro li qed jiżgura il-partit kollha jkunu inklużi fi gvern ta' tranzizjoni li liġi elettorali jtibu sabiex niżguraw li jkun hemm elezzjoni tħilsaw ġusti. Nittama li eh, daw elezzjoni jkunu ta' suċċess li huwa importanti li dal-proċess ikun proċess fejn iċ-ċittadini ta' sewi ħossu li l-vot tagħhom se jagħmel eh, differenza. Grazzi. Grazzi. Is-sur Kastaldo għal-minuta. Grazie President. Xtaqt nirringrazzja l-rapporter Charles Tanok għax-xogħol fuq dan ir-rapport fejn qed naraw l-esperjenza twila l-arfin twila li għandu fuq dal-pajjiż. Montenegro huwa eżempju tal-Balkani tal-Ponent fost pajjiżi kandidati u wkoll il-pajjiż anke jekk naraw il-passi li saru fl-aħħar snin u l-iktar pajjiż li huwa aktar qrib f'dan din it tri eh, lejn adeżjoni. Bla dubju għatem ħafna xandu jisir fuq il-korruzzjoni, fuq l-amministrazzjoni pubblika li jappjaga pjaga komuni għal diversi pajjiżi kandidati fir-reġun li għadhom wis politiċizzati wis marbutin ma l-attivitajiet tal-partiti politiċi. Xtaqt nisħaq fuq il għad speċjalment fost iż-żazax li qed jifni l-pajjiż, u ma nistax però naqbel mal-subjat funnato fl-opinjoni tiegħi dan jista' joħloq eh, firdiet mal-pajjiżi ġielin u qed ikompli wkoll jaqsam il-xenarju politiku fil-pajjiż hemm bżonn ta' koeżjoni sabiex inkomplu fil-mixja lejn l-adeżjoni. Daqstant hemm bżonn ta' Montenegro b'saħħtu demokratiku kapaċi implementa riformi biex bekk isir parti mill-familja Ewropea. Is-Sur Schaffhauser għal minuta u nofs. L'élargissement dresse toujours l'Ouest. Il-politika ta' kom ta' tkabbir dejjem eh, iġġelet il-vant mal-punent. Ma' kull problema inkomplu mixin qoddim minn ma' nsolvu l-problema fil-fatt. Per eżempju, l monti kbar ta' migranti u l-kriminalità organizzata fil-Montenegro Din hija literalment pjaga ta' popolazzjonijiet ħax illi għandhom politika favur NATO l-Statim til kontra l-Europa, l-Europa kontinentali. U għassal għal-firdi li għanna l-lum fl-Europa. Fejn pajizet jgħadmu kontra l-interessi ta' Ewropej. Jekk nħarsu lejn il-referendums fuq id-Danimarka, l-Olanda, fuq l-Ukrajina, fl-Ungerija, referendum fuq il-Brexit. Din l-Ewropa li tixtiequ toħolqu hija bħal Turkija Narkika jew il-Montenegro jew il-Kroazja fejn hemm mistoqsijiet seri x'għandna nistaqsu dal-pajjiżi jridu jitilqu l-Ewropa hija Ewropa fejn qed jikmandaw il-kriminali anka fit-Turkija rajna dan moċċar. Fisem l-Europa intom tradejtu lill-Ewropej. Grazzi, onorevoli Suka. Għamminuta. minuta. Grazzi. Signora President, ma dan iġol Montenegro, li nistanajtinu, illi iva sar progress, ma dan iġu għall-integrazzjoni u bla dubju għana nappoġġaw il-progress illi sar fil-Montenegro meta niġu għall-integrazzjoni fil-politika barranija, fil-politika ta' difiża illi armonizzaw mal-Unjoni Ewropea. Ma dana kollu għatem ħafna xisir fejn għal-kem il-Montenegro fetħet 22 kapitlu un dipendentement minn dak li ġasar. sar uħut mill-emendi tiegħi ġew adottati oħrajn le, però xtaqt ngħid illi meta niġu għal relazzjoni tajbin bej pajjiżi ġelin, sar progress meta niġu għal Bosnia u l-Herzegovina imma mhux meta niġu għal Kroazja. U l-kwistjoni wkoll tal-Peninsula ta' Prevlaka hemm ukoll kwistjonijiet pendenti marbuta mal- l-suċessjoni fl-ex Jugoslavia u kol emżon illi nsemmu anka vittmi li jispiċċa f'kampijiet fil-Montenegro. Hemm ukoll kwistjoni ta' Bokadovska li hija reġun speċjali li wkoll għandna neħduh in l-identità tiegħu għandna neħduh ħsieba. Nappoġġa rapport pero xtaqt anka nissaqfu daw l-elementi speċifiċi. Grazzi. Il-rapport ta' Charles Tanok huwa rapport dettaljat ħafna u ċar il-Montenegro meċa l-qoddim eh, sew fl-aħħar snin, pero hemm problemi bħal livello li ħafna ta' korruzzjoni hemm limiti minimi kapitli l infetħu dan jinkludi kapitli 22 u 23. Jiena xtaqt nifraħ lil Montenegro għal fatt li brew ix-xew għal jinaqdu fin-NATO jiena mill-Kroazja u nieħu kost li l-frontiera tagħna se jkollha membru ġdid tan-NATO. 25 sena ilu konna qed niġġieldu u attakkaw pajjiżna lum ħankunu alleati. Hemm kwistjoni u wkoll bħal ħlas fuq danni kawżati mill-gwerra, il-karattru multietniku ta' Botok Koraska irrid tiġi mħares għandha tkun għandha tingħata priorità. Il-Montenegro issa se jkollha perjodu ta' żmien fejn se jkollhom jadattaw għall-standards Ewropej. Għal daqstant hemm bżonn ta' dialogu miftuħ Ma l-opinjoni pubblika fil-Montenegro fuq eh, l-ispejjeż marbuta ma' dawn ir-riformi li hu problema f'dal pajjiż fil-preżent huma l-firdit bejn l-oppożizzjoni l-gvern. L-Onorevoli Tomasic għal minuta. Grazzi ħafna. Il-Montenegro għaddejja minn kriżi politika kbira u jiena nemmen li huwa ottimist iżejjed f'dan il-moment li nipretendu li jkun hemm dedikazzjoni reali għar-riformi, imma aħna konxi tal-fatt li l-Montenegro mhix qed taħdem biżejjed biex ittejjeb ir-relazzjonijiet mal-ġirin tagħha. Il-kwistjoni tal-frontiera mal-Kroatja daqqas bdew biex isolvew, imma diġà bdew bl-esplorazzjoni u l-isfruttament tal-idrokarburanti fil-, fil fil-bahar Adriatiku. U dan imur kontra eh, l-ftejmt politiċi fl-2011 il-Kroazja batet itra ta' protesta l montenegro għaliex il-Montenegro id-determinat eh, blokok għal eh, produzzjoni l-estrazzjoni ta' l-idrokarburi. U il-delimitazzjoni Eh, marittima hija differenti minn dik li nsibu fil-protokoll fl-2002. Il-Kroazja għandha id-dritt li tesplora il-żona marittima tagħha ma biss skont id-delimitazzjonijiet li mhumiex taqsek ċari. Grazzi ħafna sa sur Kjuċuk. Grazzi ħafna Sinjura President, Suhan. Sinjura Ministru, kollegi, il-Montenegro hija ta' suċċess għal dik li hija E, il-riforma u l-makro stabilità, l progress li nexilu jikseb il-pajis, hija xi ħaġa tajba ħafna għal-reġun 22 kapitlu nfetħu, inkluż il-kapitli 23 u 24 dwar il-ġustizzja u l-affarijiet interni, żewġ kapitli ġew magħluqa b'mod provviżorju. Il-Montenegro, negro, hija eżempju wkoll ta' stabilità u ta' min mirawa Il-politika barranija u ta' sigurtà hija allinjata mal-politiki tal-Unjoni Ewropea għalhekk huwa loġiku li tingħaqad man NATO iżda għandha responsabiltajiet supplementari. Il-gvern għandu jtejjeb ir-rwol tal-Parlament Nazzjonali u jiġġieled kontra l-korruzzjoni. Minn barra dan għandha tapplika l-standards dwar il-ħarsin tad-drittijiet tal-minoranzi. tal, tal minoranzi u hemm bżonn li garantixxu l-parteċipazzjoni tagħhom fil-ħajja politika tal-pajjiż. Grazzi ħafna l-Onorevoli Carver għal minuta. Il-kontribuzzjoni tan-NATO għas-sigurtà u s-sigurezza tal-Ewropa kienet kbira ħafna meta l-prinċipju ta' sigurtà irnexxielu iżomm il-punent mill-oppressjoni sovjetika u il-gwerra nukleari. Jiena Jina dem kont kontra l-Unjoni Ewropea tipprova tagħmel tagħha dawn il-kisbiet u ma tan-NATO. Iżda, xħabib inkun għan-NATO jena jekk jena ma nofrix kritika meta nemmen li f'posta. Jiena għandi ċertu dubji dwar is-ħobija tal-Montenegro fl-alleanza. Irridu għodu attenti li ma li manċedux għal pressjoni minn Putin ma fl-istess ħin ma waslux għal aktar kon konflitti. F'termini militari, il-Montenegro x'tista' tikkontribwix lin-NATO. Il-alleanza tan-NATO hija alleanza militari u b'differenza mill-Unjoni Ewropea mhijiex alleanza politika ma jidher li f'dan il-każ il-, il Il-ħafna paroli fil-vojt politiċi ħadu ir-riħ fuq l-aspet militari. Grazie ħafna l-onorevoli Ferrand. Signor President, aħna għanna kull rispett għal poplu tal-Montenegro li fl-1912 eh, ħabru eh, gwerra kontra l-Imperu Ottoman. Iżda niddispeċina minn ċertu deċiżjonijiet li ttieħdu. Eh, bħal firda mill-poplu ta' Serbja, ħafna ziet riċenti fl-istorja. Dan ir-rapport huwa wieħed tajjeb, iżda hemm ċertu stqarrijiet li maħniex konvinti minnhom, speċjalment dwar l-indipendenza ta' dan l sewdo stat Kosovo u il relazzjonijiet mar russja Imħut mill-passi li tieħdu kienu naqra dubjużi u fil-fatt għandhom implikazzjonijiet għan NATO dan il-rapport huwa eh, mhux mhuwiex ċar anzi qed iħawwat l-affarijiet waħna assolutament ma naċċettax. Grazzi, Sur McAllister minuta. Signora President, Sinjuri, l-ewel net, nishtiq nirringrazzja rapporter tana Charles Tannock. jena naħseb li rizoluzzjoni tiegħu qed tpinġi stampa realistika dwar is-subija ta' Montenegro fl-Unjoni Ewropea. Bħalma smajna l-progress fl-allinjament ma' u l-implementazzjoni ta' l-aki Ewropew inkiseb minn 35 kapitlu 22 kapitlu infetħu fil-waqt li t-nej diġa ġew maluqa b'mod provvizorju Mod partikolari, jiena nilqa deċiżjoni tan NATO li jistidnu il-Montenegro biex jinaqdu mal-alleanza u jiena nittama li negozjati ta' adżjoni effiċenti eh, u b'suċċess ħajsegu. Issa dwar relazzjoni ma' Serbia rrit nenfasizza li 10 snin wara l-Montenegro ħabret l-indipendenza żewġ pajjiżi għandhom relazzjonijiet tajbin. Protokoll fuq kooperazzjoni fuq integrazzjoni Ewropea ġiet iffirmata f'Lulju tal-2015 u numru ta' laqat ta' livell oli bejn eh, uffiċjali ta' Serbia u l-Montenegro kontribwixxew għall istabilità fir-reġjun. Ir-rwol ta' żewġ pajjiżi huwa eżempju tajjeb ta' kif kwistjonijiet fil-Balkani tal-Punent iridu jiġu solvuti. Grazzi. Grazzi ħafna sa' Sur Bettini għal minuta u nofs. Grazzi ħafna, Sinjora presidenti rizoluzzjoni fuq il-Montenegro tidir li jidir li li hija utli u bilanċata għal mixja ta' dan pajis lejn l-Unjoni Ewropea, iżda minkejja dan hemm kwistjoni sensittiva dwar il-punt ta' talba tal-Montenegro għall-adeżjoni man-NATO. Il-grupp SND prezenta emenda ċara li ma jistawx impoġġu fuq xurxin eh, u norbtu flimkien il-triq tal-Montenegro lejn l-Unjoni Ewropea ma dik tan-NATO. L-Unjoni Ewropea hija eh, assoċjazzjoni politika, kulturali u soċjali fil-waqt li NATO hija militari. Ma nistawx nejdu l-Europa u naħsbu in nato huma affarijiet separati u għandhom jibqawek, għax inkella għandha raġun il russja meta tajt li l-ftehim tagħna ta' assoċjazzjoni u stabilizzazzjoni mal-pajjiżi eh, li huma fil-periferija tal-Unjoni Ewropea bħala żiemel ta' Troja biex jiftħu eh, it-triq eh, għal eh, NATO propju viċin il-frontieri tagħha. Ejja ma nissuspettux xulħat. Ejja nkunu aktar komprensivi u ma noqogħdux nuru il-muskoli għal xejn. Aħna nasbu li diġà hemm ħafna tensjoni fil-relazzjonijiet internazzjonali u l-Ewropa qed turi li mhux qed jirnexxilha eh, telibom mod faċli. Il-Russja hija indispensabbli biex inkunu saw nelbu l-ISIS eh, għalhekk anke biex inkunu tattiċi ejja nevitaw dawn id-diskorsi għal xejn u ejja ma nmissux fil-laħam il-ħaj. Grazzi. one minute. Thank you. L-Onorevoli Kuka nisan minuta. Grazzi, Signor President, Signori. Grazzi Assur sur Aħna għanna rapport tajjeb ħafna. Jiena kuntent li huwa iffukat fuq il-prioritajiet bħal ġudizzjarja, il-ġlida kontra korruzzjoni, ma mhux biss anka fuq dawn il-kwistjonijiet kritiċi bħal libertà tal-medja fil-pajjiż. Il-Montenegro Eh, imxit il qudiem fil-proċess ta' subija u jistħoqina l-appoċ kontinwu tagħna jiena naħseb li huwa importanti li nimmarkaw dan il-progress billi nal u l-kapitli tan negozjati li diġa huma finalizzati. Aħna rridu naraw il-proċess ta' subija tal-Montenegro f'kuntest wiesa aktar reġjonali rridu nilqaw il-kooperazzjoni tagħha u r-rwol kostruttiv fir-reġun kif ukoll l-allinjament 100% ta' 100% mal-politika barranija tal-Unjoni Ewropea. Pal ħafna pajjiżi oħra fir-reġun, il-Montenegro ukoll għandhom ġlied interni politiċi bejn il-gvern l-oppożizzjoni. U għadejjem importanti li nfakru l-politiċi li jiġġieldu dawn il-battalji fil-parlament tagħhom u jevitaw li l-vjolenza toħroġ u tinfirex fit-toroq. Grazzi. Grazzi ħafna issa l-Onorevoli Ġentile għal-Minuta. Jina ma naħbix il-ħafna dubi eh, li għandi imma et niħu nota ta' dan il-ftejn ta' stabilizzazzjoni mal-Montenegro u importanti li niħnamlu l-sforzi kollha biex nigarantixxu l-parteċipazzjoni ħilsa u demokratika fil-elezzjonijiet li jmiss u għadna qed ipoġġu aċċent fuq il-bżonn li nirrikonoxxu bissi id-drittijiet u il-ħarsin tal-ħaddiema kollha. Sabiex ikunu garantiti sigurezza fuq il-posta xogħol kif ukoll ħarsin soċjali. tal-ħarsin eh, eh, tal ħaddima qiegħda jridu nħarsu wkoll il-minoranzi, minoranzi reliġjużi, politiċi eh, u kif ukoll membri tal-komunitajiet LGBT U ħsib ieħor irridu nindirizzaw lejn il-promozzjoni ta' dritt ta' parteċipazzjoni tan nisa fil-ħajja politika, istituzzjonali u anka fis-suq tax-xogħol. Grazzi. Thank you. Next speaker, Mr. Plankovic, one minute. l Plankovic issa l-minuta. Grazzi ħafna. Nixtieq nifraħ lil kollega tagħna aktar li ipprepara dan ir-rapport huwa ċar li Montenegro li żiet wieħed li avvanza fil-pajjiżi kollha tal-Balkani tal-Ponent fejn hemm 22 eh, kapitlu miftuħ proviżorju uħut minnhom magħluqa wkoll issa l-mument kruċjali sabiex nimplementaw riformi sistematiċi mill-kapitli 23 u 24 inkludu l-istat ta' dritt u ġlida kontra korruzzjoni. Wara kriżi politika f'dawn l-aħħar ftit xhur jiena nemmen li konsensus bejn il-partijiet fuq l-integrazzjoni hija kwistjoni li eh, hija importanti għall istabilizzazzjoni tal-Montenegro. Nixtieq ukoll ngħid proset lil Montenegro għall istedina li rċivew minn NATO. Din dan ħajkun fattur li jistabilizza il-Montenegro. Aħna nippretendu li il-Montenegro jirrispetta il-minoranzi, speċjalment daw Kroati, u isolvu kwistjonijiet pendenti li għandhom x'jaqsmu mal-fajrom għal prosekuzzjoni ta' kriminali tal-gwerra. Grazzi. Grazzi ħafna sal-Onorevoli Gill għal-minuta. Grazzi ħafna Sinjora President, Ministru, Kummissarju. Il-Montenegro huwa eżempju ċarta kif l-Unjoni Ewropea tista eh, tmexxi l-qudiem sabiex ikun hemm riforma pożittiva fil-pajjiżi terzi għax tuża l-pis tagħha biex tippromovi l-istabilità, l-prosperità u drittijiet tal-bniedem fil-viċinat tagħha dawn huma affarijiet li affettwawna il-koll ċertu punt, eh, stat membru jħed dal-affarijiet ma jistax jagħmilhom. Kooperazzjoni mill-viċin mal-Montenegro hija importanti mhux biss minħabba l-pożizzjoni tagħha fir-rotta tal-migrant tal-migrazzjoni fil-Balkani tal-Punent imma huwa wkoll pajjiż ta' tranzitu għall traffikar ta' armi illegali li jistgħu eventwalment jispiċċaw fl-Ewropa. U jiena ngħid proset tal-kooperazzjoni eh, miżjuda taħt il- lat fuq il-kontra eh, l-traffikar illegali tal-armi li ġie adottat wara l-attakki f'Pariġi u nifraħ ukoll tal-ftuħ tal-żewġ kapitli l-ġodda sabiex inkunu nistgħu nisprunaw il-kooperazzjoni tagħna ma' dan il-ġar tant importanti. Iżda sem xi tħassib hemm bżonn aktar progress fuq it-tisħiħ tal-istat ta' dritt fuq ir-riforma tal-ġudizzjarja kif ukoll il-ġlida kontra korruzzjoni l-elezzjonijiet din is-sena ħajkunu test ieħor ewlieni sabiex dawn ikunu ġusti u ħilsa li jimplementaw il-leġislazzjoni hija xi ħaġa vitali sabiex u kif ukoll huwa importanti li il-mezzi ta' xandir ikun jistgħu joperaw b'mod ħieles. Grazzi. Grazzi l-Onorevoli Peterle. Għal-minuta. Grazzi ħafna nixtieq ngħid proset lil Charles Tanok għal dan ir-rapport il-ġdid tiegħu, rapport tajjeb, kif ukoll ngħid proset il-Montenegro għal negozjati b'suċċess li jingħalqu s-sena li għaddiet. Jiena nemmen li bil-ftuħ ta' kapitli addizzjonali ċertament ħankunu qegħdin implementaw ċertu riformi bħal funzjonar tal-istat ta' dritt Huwa importanti wkoll li l-Montenegro ma tiġix imwaqfa mill-polarizzazzjoni interna fuq livell politiku. L-istabilità politika trid tittejjeb sabiex inkunu nistaw nassiguraw li l-prospettivi Ewropej tagħhom ikunu aktar fattibli. Grazzi. L-Onorevoli Kristea, proset surtano kal kontenut ta' dan il-rapport, kollegi, meta smajna dan il-dibattitu rajna il-rapport huwa ċar xini għal pozizjoni tal-Montenegro fitri għall isħubija u naħseb li naqblu li sforzi addizjonali ma meħtieġa f'numru ta' osma qed nirreferi għal amministrazzjoni pubblika effettiva, trasparenti u responsabli, eh, ġudizzjarja indipendenti, ġlida kontra l-korruzzjoni kredibli u effettiva U mill-bidu tan negozjat il-Montenegro imxiet il-qoddim ħafna infetħu totali ta' 22 kapitlu tnejn minn nominal u mod provizorju ġifri ma' memx dubju li il-Montenegro tinsab fuq qoddim fil-proċess ta' tkabbir u il-progress ta' Montenegro jtimur li l mill-frontieri tagħha. Nistaw naraw li l-proċess ta' subija għadu kredibli li għadu kapaċi wassal għal subiet fl-Unjoni Ewropea. Grazzi ħafna issa naddu għal proċedura tal-kaċ li għaj l-ewel kellim l-Onorevoli Poshpil. Mr. Poshpil. Dziękuję pięknie pani przewodniczący. Ja chcę takie Grazie ħafna, signora President. Jina u koll nishti nifraħ l-rapporter għal dan il-rapport Jina studjajt il-parti fuq il-ġustizja u l-ġlida kontra il-korruzzjoni, din xaħġa l-interessati, interessatni għal 10 snin, għat għandhom bicċa xol u dimom il-kodiċi etiku għall-imħalfin u għawihet mill-prekondizjonijiet importanti. Iżda mandiċ tibqa xaħġa fuq il-karta biss, għanda jisir eh, ħaġa e, prattika u kollu nishtiq nitlob l-Kommissjoni li tejn kemm jista' jkun il-Montenegro. Aħna fir-Repubblika Ċeka Verament ħadna gost meta kien hemm imħalfin minn pajjiżi oħra li eh, vjaġġaw ġew fir-Repubblika Ċeka enuna biex nitrasformaw eh, is-sistema u nimplementaw l-istat ta' dritt għalhekk ejja ngħinu lill Montenegro ma neqfux eh, bil-kliem biss imma ngħaddu għal fatti ejja nippruvaw insaħħu u inkomplu inħadnu l-istat ta' dritt fil-Montenegro. L-Onorevol Malet iva jena naqbel 100% mal-Kummissarju li l-proċess ta' sħubija huwa iżjed minn sempliċement il-proċess ta' negozjati, jinkludi demokratizzazzjoni ta' soċjetà, sħubija, kif ukoll su miftuħ u politiki Ewropej komuni. Jina kuntenta li waqt din id-diskussjoni qed nagħmlu enfasi fuq ambjent tajjeb għan negozju li inkludi eh, sistema ġudizzjarja tajba kif ukoll amministrazzjoni pubblika li taħdem mod maġġel u effiċenti. Dawn il-kapitli 23-24 huma importanti iżda juru li hemm nuqqas ta' progress. Imma juru li minnaħa l-oħra il-Montenegro hija lesta li tagħmel eh, amministrazzjoni trasparenti tal-finanzi pubbliċi. Hemm bżonn nagħtu l-mappoġġ kollha tagħna sabiex ikunu jistgħu jindirizzaw il-tibdilit li jridu jsiru. Jiena nixtieq nenfasizzaw ukoll li huwa importanti li jinsolvu il-kwistjonijiet li għadhom pendenti ma' pajjiżi tal-viċinat mm, U għal Kroazja l-kwistjoni tal-frontieri u il-kumpens għal vittmi tal-gwerer hija għal huma kwistjonijiet importanti ħafna. Grazzi issa ngħaddu għal kellim li jmiss. L-Onorevoli Zani. Grazzi ħafna, Signor President, ta' bażi ta' dan ir-rapport qed gost nara lil Montenegro jinsab fit-triqtu biex jinaqat mal-Unjoni Ewropea minkejja id-diffikultajiet fil-iżvilupp demokratiku. U dan huwa valur li l-Unjoni Ewropea għandu jużah sabiex ikun jista' jagħti motivazzjoni lil pajjiżi l-oħra taż-żona sabiex ikollhom demokratizzazzjoni aħjar biex verament nixprunaw dawn il-proċessi. Jina nemmen li sħubija darbohra trid tkun ta' priorità għandna bżonn lajnuna kollha. Grazzi ħafna. L-Onorevoli Jakovċik. Tena Gora Olli odličan Il-Montenegro eżempju eccellenti fejn nistgħu naraw li eh, meta nibdew negozjati pajjiż jista' jiġi demokratizzat mod maġġel hemm ċertu tibdilit li jridu jsiru l-pajjiż jibda jadatta għall-standards Ewropej. U dan huwa eżempju tajjeb għal ġirien tal-Montenegro l-ewwel u qabel kollox l-Albanija. L-Albanija ma tistax tibda negozjati għalissa. U importanti iżda li negozjati fil-fatt jibdew fl-Albanija, fil-Bosnia Herzegovina. Jina ħabib tal-Montenegro ħafna drabi nkun hemmhekk u għalhekk nixtieq nitlob li ssir diskussjoni miftuħa bejn il-partit li jinsab fis-seta u dawk tal-Oppożizzjoni. Kif ukoll Eh, għall-oppozizjoni ma l-oppozizjoni mhux parlamentari jina nittama li konna elezzjonijiet ħilsa u ġusti sabiex imbagħad u l-Montenegro tista' tkun aktar rib jista' jkun aktar qrib tal-Unjoni Ewropea. Grazzi ħafna. L-Onorevoli Polċak. fil kasta ta' qabel, fil kasta tal-fajrom konna qed eh, nitkażaw xi ftit Iżda hekk fil kas tal-Montenegro hemm bżonn li narfu il-proċess il-progress li diġà sar Montenegro edha fuq il-qċata tal-lista tal-pajjiżi li mixin lejn l-Unjoni Ewropea rridu ngħidulhom proset. Il-kollega tiegħi is-Sur Pospiċil tkellem dwar il-ġustizzja u l-affarijiet interni. Jiena nixtieq insemmi il-kwistjoni ta' depolitizzazzjoni tal-amministrazzjoni pubblika. Ġifiri li s-servizz ċivil, ta' ċivil, ma jridx ikollu intħil politiku. U f'dan il-qasam, il-Montenegro kol għanda bżon it-tejjeb is-sitwazzjoni tagħha. Biex nagħlaq? Jixtieq ngħid li minkejja il-problemi politiċi li qed tiffaċċa il-Montenegro huwa ċar li il-poplu tal-Montenegro jixtieq jingħaqad mal-Unjoni Ewropea. Grazzi ħafna l-Onorevoli Xoltex. Grazzi ħafna tal-li għaddejt li l-kelma, nishtiq najt li il-Montenegro huwa stat li huwa ta' eżempju ta' sforzi tajbin u progress fost l-stati kollha tal-Balkani tal-Punent. Jiena naħseb li kollha nixtiequ li dan il-pajjiż jibqa' miex il qudiem b'ċertu entużjażmu u saħħa u jiena naħseb li hemm bżonn li insemmu wkoll kwistjonijiet ta' korruzzjoni u ġlid aħjar kontra korruzzjoni kif ukoll nixtiequ li naraw ċertu affarijiet jittejbu fil-qasam tal-ġustizzja u affarijiet interni. Kif ukoll ikun hemm proċess ta' demokratizzazzjoni li jissaħħaħ dan huwa pajjiż sabi ħafna, eh, nafu sew dan il-pajjiż in-natura hija sabiħa ħafna u jiena bħala MEP nixtieq nitlob lill-awtoritajiet pubbliċi kollha u il-politiċi sabiex ma jinsewx it-teżori naturali tagħhom u e, jissalvagwardjawhom kontra l-influenzi kollha li jistgħu jagħmlu ħsara lill-ambjent. Grazzi. Mela b'dan il-mod laqna il-catch tiegħi issa ngħaddi l-kelma lill-Kummissar Johan. Thank you, Madam President. Grazie, President. Ministru Onorevoli Membri. Nala il-prezentazzjoni tiegħi llum billi nikkonferma l-apprezzament tal-membri tal-Parlamentu b'mod partikolari il-membru Tanok tal-li en l-Montenegro jersa ektar lejn l-Unjoni Ewropea. Rizoluzzjoni tiegħek ta' stampa tal-politika tagħna lejn il-pajis narfu l-progressi u nħarsu anki lejn l-sfidi. Il-triq lejn l-Unjoni hija punt importanti eh, u il-partit eh, li qed imexxi il-Montenegro jappoġġa din is-ħubija u anki l-Kummissjoni eh, taqbel. Issa il-Montenegro din is-sena tiċelebra 10 snin tal-indipendenza kisbet ħafna f'dawn is-snin anki fin-negozjati u anki il-fatt illi eh, irċevit istedina biex titħol fin-NATO hija punt eh, pożittiv. Però jibqaw ħafna sfidi importanti kif qalu kellima fi żmien qasir l-implementazzjoni sħiħa tal-leġislazzjoni ġdida elettorali li tiżgura Eh, eh, elezzjonijiet eh, ġusti u anki fuq l-istat ta' dritt li waslu fuq l-impenji tagħhom li depoliċitizzaw ruħom fl-amministrazzjoni pubblika. Kifat fil-introduzzjoni tiegħi fl-2016 u sena ta' riżultati tangibli, riżultati fil-kwistjonijiet tal-istat ta' dritt speċjalment Aħna nortu fuq la posta awla biex nejnu l Montenegro tilħa l-antana. Issa, il e Signora Hennis Plashert, Ministru uffisem il-Konsil. Grazzi, President. Kif innotajtu ħafna minnkom waqt dan id-dibattitu il-Montenegro zammet momentum pozitiv fin negozjati Għat għanda ħafna xogħol xisir f'dan il- fil-istat ta' dritt, il-valuri fondamentali tal-Unjoni Ewropea u drittijiet fondamentali u istat ta' dritt, amħabba dawn ir-raġunijiet aħna unġi fid-dinja u għanna nkunu kbirin bihom. U għal dastanti importanti il montenegro għati riżultati konkreti u jkollu track record solidu fil-ġrieda kontra korruzzjoni u l-kriminalità organizzata. ħafna minnkom ukoll ikkommentaw fuq il-NATO, fuq kwestjoni ta' NATO. Jena nikonsidra illi il-Montenegro huwa pajjiż imsieħbek li kontribwixxi lejn relazzjoni relazzjonijiet internazzjonali eh, amikevoli. Anki il-fatt li kunem hemm relazzjonijiet mal-pajjiżi ġirien għal daqstant din dan l-invit li għal Montenegro u kontribuzzjoni għall istabilità fir reġjun U dara ma jfissirx kif għadni kifat illi memx għalfej jisiru ktar sforzi fuq kwistjonijiet tal-istat ta' dritt. Iva, huma neċessari dawn ir-riformi. U biex nala, Signora President, biex nimxu, meta nimxu l-qoddim f'dan il-proċess ta' adeżjoni, nista' niżgura li aħna sen monitoraw il-progress ta' dan il-pajis u natu attenzjoni partikolari fuq l-istat ta' dritt u anki fuq kwestjoni toħrajn importanti li semmejna l-lum. Grazzi. Grazzi Ministru.